rridu eh, dan is-suq uniku mingħajr ambizzjoni, eh, l-Unjoni qiegħda tgħin min irid japprofetta ruħu u minflok ikun hemm nies li għaqilgħu paga tajjeb ikun hemm il-ħaddiema sfruttati. Dawk li jbenefikaw huma lesti biex ikomplu b'din is-sistema ħażina. Jekk l-Unjoni ma tbiddilx il-paradigma tagħha, il-popli hekk se jagħmlu. U l-eżempju tal-Renju Unit isu ma bastaniex dal-elezzjonijiet li ġejjin se jkunu l-aħħar twissija li se jkollna. Grazzi. Kollegin, kollegi, jekk intom eh, tkunu għeddin tabbużaw mill-regoli tal-proċedura tagħna ħajkun hemm iktar konfużjoni. Ftit jiem ilu Jiena eh, rajna illi konna qegħdin nippruvaw niltaqgħu ma' bosta sewwieqa minn l-aħħar ftit ġimgħat mill-Polonja minn bosta pajjiżi oħrajn. Huma qed iħossuhom li huma abbużati għajjenin u eh, għandhom pagi iktar baxxi u ma jgħidu xejn minħabba li jibżgħu jitilfu xogħolhom il-ħin tal-mistrieħ mhux qed ikun irrispettat. Huma jafu li hemm bosta kumpanija tal-postbox mill kumpaniji mill-pajjiżi tagħhom li qegħdin waslu għal ħafna iktar distorzjoni ta' kompetizzjoni jixtiequ li jkun hemm regolamenti iktar tajbin u realistiċi ejja ma nagħlqu xajnejna quddiem ir-realtà minħabba li s-sewwieqa jistħoqilhom li aħna nsibu soluzzjonijiet kostruttivi għall problemi tagħhom. Ejja naħsbu fuq l-iktar livell bażiku nsibu soluzzjonijiet. L-Onorevoli Regner għall minuta Grazzi ħafna. Aħna rridu naraw il-kundizzjonijiet eh, ħżiena ħafna tas-sewwieqa ta' trakkijiet jittiebu. Jiena wkoll tkellimt mal-sewwieqa tal-trakkijiet fuq il-fruntiera Awstrijaka u jiena smajt l-istess affarijiet jidumu jimsħa għaddejjin jaħdmu u jorqdu wkoll fil-postijiet tal-parkeġġ u mbagħad huma ma jkunux jistgħu jistriħu sew minħabba li jridu jqogħdu attenti u għassa mal-merkanzija u meta aħna insaqsuhom x'jixtiequ ma jixtiequ li jkun hemm Eh, il-possibilità li jaraw il-familja ta' sikwit li jkollhom paga diċenti, li jkollhom kundizzjonijiet tax xogħol diċenti. Huma jixtiequ li fil-fatt ikun hemm kundizzjonijiet l-istess, li jkun hemm possibilità li wieħed jikkontrolla r rispett tal-ħinijiet tax-xogħol, ħinijiet tal-mistrieħ. Dan huma dak li qed jistennew minnha dawn il-sewq ta' trakkijiet li huma għajjenin ħafna. Grazzi ħafna l Vandalen għal-minuta. Grazzi ħafna jiena ittamajt eh, li dan id-dibattitu jista' jwassal għal kundizzjonijiet tajbin għas-sewwieqa tagħna u għalija dan ifisser illi rridu niżguraw illi hemm postijiet tal-parkeġġ tajbin u siguri u jkun hemm biżżejjed postijiet tal-parkeġġ sa fl-istess ħin irridu nagħmlu minn kollox biex nimblukkaw din il-kompetizzjoni biex eh, jingħataw u jitnaqsu l-pagi kemm jista' jkun, jiena naħseb li din hija xi ħaġa atroċi. Kif nistgħu nagħmluha din? Nistgħu nagħmluha billi naraw li kulħadd jirrispetta r regoli fil-prattika. Naħseb li ma tantx għandna biżżejjed spetturi li joqogħdu attenti m'għandniex databases ukoll tajbin biżżejjed għandna bżonn li nitolbu iktar kontroll ukoll, kontroll effiċjenzi. U apparti minn hekk irridu naffaċċaw ukoll fatt li għandna din il-bażi daqsxejn dubjuża l-Onorevoli Meissner. Signora President, mikrofonu mxew li s-satismawni tajjeb. Mela, din nitkellmu fuq is-suq intern għandna ħafna merkanzija li e- edha tgħaddi u tkun trasportata bit toro u aħna għandna bżonn li nagħtu iktar sigurtà għal um, sewqa ta' trakkiet, ġifiri il-ħini tal-mistrieħ rridu jkun rispettati u apparti minn hekk jiena naħseb li kif is-sema hemm dawn ħafna kumpaniji tal-post mill-postbox companies li mhumiex qegħdin rispettaw ir-regoli. Jiena naħseb li kullimkien fl-Ewropa dawn e, is-sewwieqa jissabu f'sitwazzjoni tajba. Jiena ikolli ngħid li f'moħħi għandi wkoll li aħna għandna jkollna idejat differenti u sitwazzjonijiet differenti fl-Ewropa iżda rridu naraw illi intejbu situazzjoni għas sewi u naħseb li ħaġa oħra li nara li hija ħasra jali li l għadin e, tal-karozzi tal-linja wkoll mhumiex kif ukoll tal-basses mhumiex qegħdin kollom blok biex jitkellmu mhux qed taw l-opportunità li jisamu leħinhom. L-arva li vju. Jina, u kol et nara li dan il-dibattitu et jiġi imxekkel. Kif rajna jtisir dan l aħħar xur. Memx eh, dialogu kostruttiv bejn id-deputati, l-Unjoni Ewropea u il-min rappresenta dawn is-sowi għalhekk ġifir il-kompromess issa mhuwiex ta' livell loli. U hemm ħafna rabja Jiena naħseb li l-ġejjini ta' 3 miljuni ta' ħaddiema ta' dan is-settur qiegħed fidejna hemm bżonn nieqfu bl-affarijiet li mhux sewwa. Jiena l-tqajt ma' dawn is-sewwieqa, iltqajt ukoll ma' min jirreprezentom it-trade unions tagħhom u jridu dan il-pakkett. Aħna naħsbu li hemm bżonn li il-vot isir bl-ikbar trasparenza u jieqfu l-irregolaritajiet. Jiena nixtieq li id-dokument dwar il-kabotax nużaminaw l-ewwel. Għax dan ġi votat fil-kumitat il-President waqaf lill-Sinjura. Sur Marinescu għal-minuta. Mulzumez, domna, <clears throat> președinte. Grazie, President. Aħna għandna regola, regolament Europol u nixtieq uh, um, il-liġi ta' Ġermaniżi u Franċiżi jipproteġu xi industriji li qed jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni. Jiena nixtieq li jkollna regolament korrett mill-Ewropa li jkun trasparent li verament jista' jagħti vantaġġ l istati membri kollha u mhux jagħti vantaġġ li xi ftit minnhom dak li qed jiġi propost attualment ifisser biss illi qed nipprovaw inħarsu xi żoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena smajt il-kollegi tiegħi ma nix naħbu ninħbu wara l-argumenti soċjali irridu nintroduċu ovvjament dawn il-kondizjonijiet u ma dispożizzjonijiet illi irridu irridu neħtu konsiderazzjoni neħdu minn konsiderazzjoni u anke nelemenaw l-aspetti li huma imorru kontra trattat u rridu niftakru li rridu nirrispettaw il-libertà tal-trasportu tal-ċirkolazzjoni. bek nitlob il-Kummissjoni biex tirtira dan din il-proposta u tagħmel proposta iżid korretta. Grazzi għal minuta issa l-Onorevoli Christensen. Grazzi ħafna. Signora Colonan. Doleġeg u sur Ertuk waslu għal kompromess dan huwa bażi din hija bażi tajba biex aħna nsibu soluzzjoni biex ikonna regoli bilanċati biex ikonna xi ħaġa ta' aħjar fil-gwarta konzjoni ta' xogħol għal sewwieqa fl-Ewropa u għanki biex ikonna kompetizzjoni ġusta għal kumpaniji f'dan is-settur partikolari u anki jintejbu il-sigurezza ta' fuq it-torra u nitbek nittama li maġġoranza f'dan il- f'dan il-Parlament jappoġġa xogħol eċċellenti li sar mill-korrelaturi fuq il-kompromessi, tliet kompromessi li rridu nivotawhom ġewwa dan il-pakket. Naħseb li huwa ovvju li bħalissa qed nifaċċaw il-qawwiet distruttivi u se jagħmlu kull ma jistgħu biex jipprevenuna biex eh, noħol insibu soluzzjoni tajba fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea hemm min jixtieq jikkompeti anke fuq il-kondizzjoni żiena, żiena verament żiena li qed jiġu imposti fuq il- is-sewwieqa m'għandniex naċċettawhom bekk għandna nivotaw fuq il-kompromessi u bekk insibu soluzzjoni raġonevoli. l onrevli Kjuċu kissa għal-minuta. Grazzi ħafna President, kollegi. Ħaġa tajba li aħna qed ikonna dibattitu għax bekk naraw l-opinjoni differenti u kemm dan il-punt huwa komplikat il-mobilità paketta mobilità wieħed imur kontra l-idea tal-suq uniku dan l-approċċ għall problema ma jwassalx għall iżvilupp tas suq uniku, anzi qed jimmajnah Ovvjament is sewwieq għandhom bżonn u jistħoqilhom kondizzjonijiet tax-xogħol tajjeb għax professjoni diffiċli. Iżda dan ma jistax intlaħħu billi teqret eh, negozju li ġie żviluppat fuq il-prinċipju tal-libertà tas-suq u fil-pajjiżi biss jipproduċi fil-mija ta' GDP u jagħti għejxin lil mijiet ta' eluf ta' persuni l-Unjoni mhix se sessir iżjed eh, f'saħħitha billi tagħmel iċ-ċentru kontra l-periferija. Minn hawnhekk naraw li hemm assenza tal-konsens fuq il-pakkett kif inhu u ma nistgħux nippermettu li inkunu ir-responsabilità li nadottawh kif inhu għax ikollu e-, impatt negattiv fuq miljuni. L-Onorevoli Schmidt issa, għal-minuta, Signora President, kollegi. Dan il-fajl huwa importanti ħafna. Il-Parlament laqas jista' jieħu deċiżjoni jekk naqgħu fuq il-pożizzjonijiet nazzjonali għandna għandna nkunu iżjed mid-denominatur eh, komuni eh, anke minħabba l-elezzjonijiet eh, lura f'pajjiżna ma rnexxinniex nagħmluh dan fuq il-bażi ehm, bejn il-partiti kollha u hemm nuqqas anke fil-plenarja hawnhekk regoli tal-proċedura eh, intużaw kemm jista' jkun rajna sitwazzjoni eh, ħażina fejn il-nies qed jiddefendu biss l-interessi partikolari. U il- eh, kulħadd taħoss li l-opinjoni tal-kontrijom huma ta' ostaklu biss. Dana juri l-ipokrizija ta' dawk li huma protezzjonisti u jikkaġunaw il-sara lill-Ewropa kollha kemm hi. l Bresso issa. Grazzi President, il pakkett ta' mobilta. Dan huwa xogħol diffiċli li sar mill-kumitati kompetenti biex nagħmlu ordni f'settur karatizzat mill-kompetizzjoni selvaġġa illi mhux biss toħloq eh, kondizzjonijiet li mhumiex aċċettabbli għas sewwieqa iżda anki tagħmel taħt riskju il-possibilità il il-persu kull min isoq fuq it-toroq tagħna. U anki toħloq e- emissjonijiet għandna il-trasport ferrovarju li jista' jintuża għal-merċi. U bekk eh, innaqsu l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju fuq il-toroq tagħna u bekk huwa indispensabbli li naslu għal ftehim raġunevoli biex nimmodernizzaw dan is-settur nigarantixxu s-sigurezza u l kwalità tal-xogħol għall-sewwieqa u speċjalment nintraduċu ħaġa antiċipata ħafna dan il-takograf eh, smart tachograph, biex nigarantixxu l-rispett tal-liġijiet bekk għandna jkollna jkorraċ li naslu għal vot u nifverifikaw jekk dan il-Parlament huwa kapaċi fuq kwestjoni tant importanti li nieħdu deċiżjoni. Grazzi, grazzi ħafna. Il-kelima li jmiss. Ora, grazie Presidente. L'onorevole De Grandes Pasquale. Temiet li intlaħqu fil-Komitat tat Trasport kienu ta' bilanċ komplikat u dana ġi inkiser mill-mandati fil-plenarja jiena naħseb li l-pożizzjoni korrispondi għall-interessi ta' xi pajjiżi fil-Unjoni fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea jridu jxekklu l-kumpaniji tal-trasport fir-rigward tal-kumpaniji fuq il-periferija. Dawn huma jżid kompetittivi għandna l-klim dwar il-social dumping u l-impożizzjoni tal-paga minima dina tmur kontra s suq uniku u l-interessi tal-ħaddiema qed jintużaw biex ixekklu l-interessi nazzjonali eh, favur l-interessi nazzjonali aħna favur l-interessi tal-ħaddiema iżda mhux li Eh, illi jintużaw għal anijiet eh, ħeżiena il-mistrieħ għal-ħadima, il-kabotaċ, il-regoli minimi, il-firgwad tal-vetturi li jkunu iżar, dan se jfisser iżjed ehm, spejjes fl-attivitajiet tal-kumpaniji mill-periferiji il-negozjati spiċċaw wara 15 sena fil kumitat Nawguralkom, sinjuri. Rivili Bratski. Grazie ħafna. Nishtiq li kena tlet persuni oħra nhar it biex niruftaw darba dejjem Um, Għawnek maħtix għad nitkelmu fil-realtà dwar il-mistri jew il sawi li ikunu għajenin, iżda dwar biex nxeklu il-soq. F'din il-parti tal-Europa li jurrit li hija kompetittiva fir-rigward tal-ġar u bekket tal-kabotax, għawnek jgħidunna inti mandek trid li tkun kompetitiv biex nkunu kompetitivi aħna se nużaw l-lodot kollha jekk aħna jekk jina nisma issa Issa li hemm xi stati membri li illi qed jieħdu azzjoni unilaterali jekk aħna ma ngħaddux eh, dan il-pakkett, naħseb illi dan huwa rikat. U bekk dawn il-persuni, għal dawn il-persuni, il-ħaddima mhuwiex posted u bekk naħseb illi m'għandniex nivvotaw għal dan il-pakkett f'dan il- eh, issa iżda taħt il-mandat li jmiss issa l-Onorevoli Ġaskofeska. Grazie ħafna, President. Aħna ah, qed eh, jekk il-pakkett tal-mobilità jekk huwa les biex jivvotat iżda fil-fatt qed taħbi problema ta' koordinazzjoni tal-sistemi tas servizzi eh, tas sikurezza l-artiklu 14 aħna eh, edna li dan jkorrobra l-posting għax il dawn il-kumpaniji ma jistgħux Um, jirrispettaw dan kriterji min ħaddem kull persuna tiġi um, tkun um, ikolla problema minħabba l liġi li qed tinbidel mod attrattiv il-persuna tiġi eh, sforzata taħtem taħt il-liġi ta' kwalunkwe pajjiż jew taħt il-liġi Pollakka jew tal-Ġermaniża biex nevitaw il-kaos wara l-implementazzjoni tal-pakket tal-mobilta mingħajr l-artiklu 14 aħna se jkollna nerġgħu nanalizzaw il-pakket tal-darba oħra u biex nagħmlu il-bidliet biex dawn il-kumpaniji jkunu jistgħu joperaw mod regolari fil-Unjoni Ewropea. Fil-Parlament aħna responsabbli għas soluzzjonijiet li biex il-ħajja sir iżjed faċli fil soq komuni. U innaqsu il pizitu l-ispejs amministrativi għal soċjetà ċivili. Il-kellem li miss l-Onorevoli Jungeres għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Il-bira flasġija fi Strasburgu u dal-ħodu fi Brussell, is għamil settur tal-trasport bit toro qed eh, issaqsu aħna rridu il-ġejjeni eh, ta' min jgħajxa hawnhekk qed nittrattaw il-punt li eh, x'qegħdin nagħmlu fi Brussell. Mhux l-ewwel darba li aħna spiċajna f'dan il is-sitwazzjoni f'April se neġgħu nitkellmu dwar remunerazzjoni u dwar konzjoni ta' xogħol għax wara kollox il sawiqa eh, ta' min jagħtihom il-perjodu tal-mistrieħ tagħhom u kondizzjonijiet tajbin tal-xogħol dawn is-sawieqa kollha huma kollna qed għom jiġġieldu kontra xulxin hemm eh, liqa sal l-iżjed l-isfel fil-gwad ta' konsjonijiet tagħhom dan għandu jitwaqaf biex dawna irridu jieqfu biex jistrieħu, rridu niżguraw li kollam kondizzjonijiet tajbin. Grazzi, Sinjura President. Iva, x-xogħol li qed nagħmlu dis-dibattitu ta' dalodu qegħdin nikkonċentraw fuq il-moviment ħieles tal-ħaddima u tas servizzi imma ank jikkonċerna l daw kollha li qegħdin li lin minn eh, il-trasport internazzjonali qed nitkellmu fuq direttiva dwar ix-xogħol, direttiva ġenerali tal-ħaddiema li jkunu posted. Issa, dawn il-ħaddiema ta' trasport fuq it-toroq ma jistax ikollok dawk tal-ewwel klassi u tieni klassi kif għadha kemm qalet is-sura Jungurjes fuq mill-lat tas-salari, il-protezzjoni soċjali. Qed nitkellmu fuq il-qafas tal-Ewropa soċjali. Hemm bżonn na konna regoli għal kabotaġġ ridu nevitaw li jkun hemm interessi nazzjonali u deċiżjonijiet li tista' taqsam l-Ewropa u rridu ukoll naraw il-ċittadini, l-Europa ta' ċittadini, tal-ħaddiema, il qaffas ta' l-Europa li rridu nibnu kollox fuqu. Grazzi. Sur Kolombaxef. xef. ви, госпожо, благодаря ви, Grazzi. L-ewwel nett nixtieq ngħid prosit lill-President Tajjani illi ħa l-uniku l-unika deċiżjoni mhuwiex qed jappoġġa dawk li huma favur u laqas dawk kontra l-pakkett huwa biss favur il-liġi. Diversi drabi ġejna rikattati minn diskorsi illi jekk dan il-pakett ma jiġix adottat l-istati membri se jieħdu deċiżjonijiet għalihom stess hawnhekk li trabu fl-Unjoni Ewropea jew fil-Unjoni tal-Stazzjonijiet ehm, tan-nazzjonijiet li huma diviżi f'gruppi. Aħna rajna social dumping bħala raġun għax il-kumpaniji fil-punent kienu għet jħalsu il-pagi li kienu nofs il-paga normali li u biex nevitaw din il-battalja u biex biex ma nivotawx dan il-pakket mhuwiex aċċettabbli aħna se nkomplu matul din il-leġlatura u anki fil-leġlatura li jmiss. Don Evri Montiero da għal minuta jkjoġbok grazzi ħafna. President, aħna għat nitkellmu dwar il-pakket tal-mobilità. Eh, ovvjament fiha ħafna problemi politiċi. Iżda din saret storja twila ħafna rridu nirrispettaw ix-xogħol li sar mill-kumitati differenti u, u anke mir-relaturi, speċjalment mill-Kumitat tat Trasport. Il-proċess li il dan il-Parlament qed jiffaċċja mhuwiex demokratiku u mhuwiex fidejna illi illi nadottaw il-17 mit emenda meta din proposta waslet fidejn il-Komissjoni Ewropea diġà kienet kien hemm taqx xaqliba fiha. U aħna provajna insiru insibu bilanċ. Irridu nsomu f'moħħna li liberu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u tal-merkanzija. U nippreferu li ma jkonniex ftehim aħjar milli jkollna ftehim ħażin u nittama li leġislazzjoni li jmiss jista' jsib pakett aħjar, kompromess aħjar. <laughs> Kollegi, sissa ma wasalniex, ma spiċċajniex dawk li qed jitkellmu jekk joġobkom. Komplu tkellmu barra. Mela, il-kellima li jmiss. Il-pakket kif ġie propost mill-Kummissjoni u mill-kollegi fih il-falliment tal ifisser il-falliment tal-tamijiet tal-kumpaniji fil-fan se nitilfu eluf tal-postijiet tax-xogħol. Id-dispożizzjonijiet mhux se jkollhom eh, konsekwenzi negattivi biss fuq dan is-settur iżda fuq is-suq kollu kemm hu dan se jkollu iżjed eh, ifisser iżjed protezzjonizmu u tawiġ tal-kompetizzjoni mhuwiex aċċettabbli li dan iseħħ biss taħt xi eh, skużi oħra. Irridu nirrinforzaw id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema iżda dawk il-kollegi li jappoġġaw dawn il-possibilitajiet irridu jaħsbu anki dwar il-fatt illi jrid ikun hemm tariffi eh, adegwati. il eh, pajjiżi tal-Vant jridu jkollhom kondizzjonijiet eh, eh, soċjali aħjar iżda jridu jkollhom il-possibilità li jagħmlu dan. L-onorevoli Zaparda, inti trid tikkonkludi tajt il-Presidentu ma tistax tkompli. Ma mela, grazzi, l-onorevoli Novakov issa l-minuta. Grazzi ħafna President, essis kollegi emmin f'dan il-pakket li jgħidu li qed jiġġieldu għal settur tat trasport u kif qed jagħmluh dan billi eh, iġeluh ifallu. Ifalli eh, jingħad li instab kompromess bażi tajba għal vot mhux veru dan għandna bżonn iż-żewġ naħat biex, biex nisflu flimkien u parti waħda nija ma kienx hawnhekk għal l-ewwel darba fl-istorja xi ħadd kiteb il-rapport mingħajr l-arfin tal-relatur. Dan mhuwiex kompromess fadal ġimatej sal-aħħar tal-mandat. M'hemmx ħin biex insibu soluzzjoni raġonevoli, l-uniku ħaġa li nsa nagħmlu huwa li nipposponu għal parlament li jmiss li kollu ħames snin. Dan m'għadux eh, eh, ħaġa ta' trasport iżda ta' sens komun m'għandniex naddu l-pakett. Dan il-pakett issa falla għal raba darba fil-fatt. Ħafna affarijiet saru iżda għal għal darba oħra kollox mar stort. Ħanħallu dan għal parlament li jmiss. Grazzi ħafna sa kaċ tiegħi, Sir Andrew Kane, l-Onorevoli Andrew Kane. Għal minuta jiena se nkun stret ħafna. Grazzi ħafna ril-relaturi kollha iżda nixtieq insemmi ħaġa, aħna fallejna eh, fl-insib tal-kompromess, aħna qoddimna m'għandniex kompromess 1600 emenda. Dana, eh, din hija prova li m'hemmx konsens. Eh, u fadlidna biss inqas minn xahar biex insibu dan il-kompromess. Irridu insibu soluzzjoni abbażi ta' dawn il-punti. L-ewwel nett, irridu naqblu dwar it-tliet pakketti kollha xuma marbuti ma' xulxin jekk memx ftejim, allura memx ftejim. U t-tini, għanna sensila ta' regoli li huma universali u japplikaw il-kulħadd. fis uniku irridu ntejbu l kondizjoni tas-sewwieqa, s-sigurtà fuq il- fuq it tarro kulħadd irrid dawn l-affarijiet iżda ma nistgħux nippermettu illi xi stati membri u xi kumpaniji jitwarbu. L-Onorevoli President, kollegi, jiena kelli opportunità li naħdem bħala Ministru tat Trasportu naf dan is-settur sew nafu minix eh, Mhux dubju li l-garanziji soċjali huma tal-ikbar importanza għal ħaddiema. Ingħad mod korrett li l-qasma fissu ifisser li l-operaturi fil-periferija fl-istati membri fuq il-periferija jkunu barra minn swieq ewlieni. Jekk nieħdu din id-deċiżjoni u nixtieq nirringrazzja l-President Tajani talli ħa deċiżjoni tajba fejn deċida li ma jivvotax, iżda nixtieq nirringrazzja u ninkoraġġikom biex tieħdu e- e- interess dan fuq dan il-fattil il-sewwieqa minn pajjiżi żgħar li qed jaħdmu fil-kumpaniji tal-pajjiżi kbar, dawk mill-Estonja pereżempju jaħdmu fil-Ġermanja, dawna eh, jista' jerġa' lura fil-tmiem il-ġimgħa biex jerġgħu lura biex joqogħdu mal-familji tagħhom, jista' joqogħdu fil-lukandi waqt tmiem il-ġimgħa. Trid tagħlaq trid tikkonkludi. Jekk iġobkom, skiet jekk joġbok fil-parlament, l-onorevoli Rundgren għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President. Dak li qed jiġri llum hija traġedja, traġedja kbira l-ekonomija tat trasport tagħna, it-trasport tagħna qed tistenna eh, qed jistenna biex aħna nieħdu deċiżjoni hawnhekk aħna qed qed ehm, maħniex qed nirfgħu il maħniex qed eh, nieħdu deċiżjoni hawnhekk ħafna persuni f'dan il-kamra qed jivvotaw favur il-trakijiet li qed jiġu eh, ikollhom isewwieqa minn mill-pajjiżi oħra jiena mill-Iżvezja niġi mhux aċċettabbli li konna 3000-4000 trakk f'pajjiżi li qed jiġu reġistrati f'pajjiżi biex jagħmlu dan il-kapotaġġ u dan huwa imur skont eh, uniku domestiku. Dan ma jistax ikun lan tal-kooperazzjoni Ewropea għal fatt li l-pajjiżi kollha se jiġu affettwati mill-istess problema li aħna tarawa qudiemna issa. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. L-Onorevoli Votsmans. Demander la parole? Non? Très bien. Xtaqt titkellem? Le? L-Onorevoli Pimenta Lopez. A mobilidade traduz muito bem como se torcem as instituições da União Europeia il-mod kaotiku li qed jinħadem dan, dana juri kif il-hemm tawwiġ eh, fil- fil-istituzzjonijiet Ewropej kull darba li jridu jipproteġu l-ġitijiet tal-ħaddiema iżda li tressa dawn għandna dawn il-proposti fuq il-mejda u għandna li gwida mill-Kunsill ukoll. Dana se naslu mkien hawnhekk il- li nużaw il-drittijiet tal-ħaddiema bħala skuża għal tip bħal dan tar regolament fuq il-kabotaġġ u dan l-approċ fil-gwar tal-ħin tal sewqan għanu għal mistri jista' jfisser estensjoni għal tnejn jew tlieta jew erba' ġimgħat il-perjodu fejn in-nies iridu jisuq. Isuqu mingħajr perjodu kif suppost ta' mistrieħ, pereżempju tmim il-ġimgħa kif suppost dan huwa attak dirett fuq il-ħaddiema, dritti tal-ħaddiema. Kolleginja, kollegove, pokud nes neruz, nes Il-kellimni mis. Kollegi, jekk il-Parlament Ewropew ma jieħux deċiżjoni fuq il-pakket tal-mobilta illum, se jkun hemm ħafna inċertezza li se tibqa' f'dan is-settur ta' trasport Skużawni, però ma laqsista li qed ngħid, però laqsista nisma li li nnifsi nitkellem. Kollegi, oqgħodu bil-qeda diskussjoni barra mill-emiċiklu, jekk joġobkom. U dana japplika sur bovej jenat nara kemmek. Signora Ġedrova, tista' tkompli. Taħt il presidenta Awstrijaka aħna rnexxinna ninnegozjaw kompromess fil-Kunsill dwar dan il-pakett tal-mobilità u jiena nemmen li l-Parlament Ewropew jista' jasal għall-istess kompromess ukoll Aħna nafu illi l-direttiva tal-posting tal-ħaddiema jistenna li jkun hemm kondizjonijiet li ġodda li jiġu definiti għal għal sewwieqa ta' trakkiet u għal miniġor eh, fuq it-toroq. Nistgħu naraw li għandna ħafna problemi amministrattivi rigward tal-ksur ta' trattat u bekk irridu nsibu kompromess. Putu. Sur Caputo. Grazzi, President. Il-pakket tal-mobilità hemm bżonn napprovawha għax dan qed iġi kompetittività u vantaġġi għas-settur. Pereżempju il-cooling off biex ma jkunx hemm kabotaġġ sistematiku anki fuq li jkollu konsekwenza fuq il-trasport internazzjonali anki ġifieri il-tieni ġenerazzjoni ta' tokografija. Dan kollha se jsaħħu s servizzi ta' trasport fl-Ewropa jkun hemm kompetittività iktar eh, Um, tajba u fl-istati membri se jmorru kollha tajjeb. Palissa għanna regoli li varjaw minn stat membri, ġifiri mux su wieħed għanna, mux Ewropa waħda, anki il-flessibilità tal-ħin tas-sewqan u tal-mistri biex ikun hemm iktar sigurtà fuq it-toroq Um, jekk ma jkunx hemm bilanċ bejn il-ħin tal-mistriħu l-ħin tas-soqan, il-kondizzjoni tax-xogħol ma jkunux tajbin, inqas kontratrazzjoni, wieħed ma jirkuprax, inqas sigurtà għal ħaddiema u għal min juża it-triq. Grazzi. Grazzi issa nixtieq nerġa' l darboħra nitlobkom biex tkunu eh, biex iżommu skiet. Is-sur xogor minuta issa. Grazzi. Dan din l-esperjenza bil-pakket tal-mobilità torrina li kifini palissa mhux ħaġa tajba li aħna naslu għal ftejjin blaġla. Il-proposta ma kinitx tajba mill-bidu u minn flok sanzjonajna ċertu miżuri li kienu kontra s-suq uniku. l kummissjoni komplet b'dan ix-xogħol jina naħseb li dina dan ir-regolament għadda minn kull problema ta' mħabba il kompetitività li qed tinħona il-problemi ta' ambjentali mhux qed nagħtu kasom u mhux qiegħda fl-interess ta' ċittadini u l-istati membri kollha nistaw nejdu li l-interess protezzjonist anki għall-industrija noħolqu l-monopolju qed nżidu l-prezzi tal-konsumaturi u naqsmu l-Ewropa f'żewġ partijiet. Dan il-pakket għandu jgħaddi għal mandat il-ġdid mhux niddeċidu fuq issa. Is-sur Buxoj. Grazzi ħafna, Signora President. l-artiklu 75 is-sur Tajani għandu jużah biex jipposponi dan ir-rapport. Jiena nitlob il-kulħadd għax dan il-pakket se jintuża mill xettiċi. ma ninsowx li trasport fuq it-toroq huwa wkoll sors ta' għajxin għal ħafna nies li jaħdmu f'dan is-suq Is-suq qasam bejn il-vant u l-punent. Hemm bżonn li l-pakket jidħol fis-seħ meta jkun tajjeb biex nirrispettaw ukoll il-moviment ħieles tas servizzi u tal-persuni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Kramer. Ekkjoċbok fil-ħin. Vielen Dank, Frau Pret Grazzi ħafna, Sr. President. Minħabba illi l-lumma tanċana pressjoni ta' ħin, għanna għal-pressjoni tal-ħin, għanzi. li kieku kena neskludu aħna l kummissarju kien ikollna ktar ħin u ktar opportunitajiet jiena naħseb illi kellna opportunitajiet illi konna ktar opportunitajiet biex nisftew fuq it-taka gras Sfortunatament il-Kunsill xeklu dan kollu naħseb li t tagraf sandhom ikunu implementati mill-iktar fis possibbli minħabba li mingħajr kontroll ħajkun hemm ħafna abbuż u dan jista' jwassal għal problemi ta' sigurtà. Din raġuni tagraf sanna bżonnhom mill-iktar fis possibbli. L-iktar tard sas-sena 2022. Nispiċċaw il-catch DI nisimgħu Wogan. Wogan. Iva, grazzi ħafna. Aħna qegħdin ninsaw li l-pensjonijiet eh, f'ħafna pajjiżi żgħar huma baxxi ħafna anki tlet 300 euro. Aħna nixtiequ kieku jkollna pensjonijiet kif għandhom il-Ġermanja. Din id-direttivi, id-direttiva hija tal-biża. Ħafna nies li jridu jaqilgħu iktar żgur mhux se jagħmlu hekk hemm bżonn biex nollu s-salarji nieħdu l-ħin biex ikonna Ewropa fejn kulħadd jaqla dak li jmissu. Imma ma mor nkomplux b'dan il-pakkett li se joħnoq kollox. is Vella issa hekk joġbok intu kol żomm ftit mal-ħin li għandek għad-dispożizzjoni. Nirringrazzjak, Signora President, onorevoli membri kollegi, għannom tal-Komissarju Bulċ, nishtiq nirringrazzjakom għad-debattitu tal-lum l-elementi kollha tan-negozjati issa qegħdin madwar il-mejda u eh, sar il-ħin biex nifutaw. Il-pakket tal-mobilità kif inhu llum se jsaħħaħ it-trasport fuq it-toroq fl-Unjoni Ewropea se jagħti ċans l-istess ugwali lil pajjiżi kollha b'kundizzjonijiet tax-xogħol għas-sewwieqa aħjar. Anki ġifieri l-kontrolli jkunu aħjar tindirizza l-problemi li nsibu fis sattur illum. Iktar u iktar il-fatt li ma jkunx hemm regoli Ewropej se jġib għal iktar deterjament ta' sitwazzjoni fit-trasport, ġifir bid-dumping tal-salarji u soċjali, frammentazzjoni u anki iktar protezzjonizmu. Ħantikom xi eżempji għal kumpaniji il-pakket se jkun eh, jagħti qafas legali ċert biex mhux kulħadd mi juża regoli tiegħu dokumenti l-issa ta' dokumenti li fil fuq il-vettura, kriterji ċari u anki naraw ġifri ma jintużawx daw il-kumpaniji Lotterbox. Il-periodu tal-cooling off biex nevitaw il-prassi ta' kabota sistematiċi il-trakkijiet u l-vans li kunu ktar professjonali li se jkunu sottometti għal regoli ta' trasport internazzjonali u użu aħjar tal lodda digitali biex innaqsu il-pis amministrativ, per eżempju, għal meta jintbatu d-dikjerazzjonijiet. Għas-sewwieqa il-pakket se jkun ta' beneficju regoli tal-posting ġifiri kondizzjonijiet ta' salarju minimu u anki il kondizjonijiet ta' xogħol il-periodu ta' mistriħ wara erba' ġimgħat fid dar tiegħu il-mistriħ ta' kull ġimma u anki l-fat li min iħaddem irrit iħallas għal komandazzjoni e, naraw ġifiri li nżidu s-sigurta fuq it-toroq. Il-pakket se jipprovdi forza aħjar ġifiri li tintuża il-technographs bil-ġeolokalizzazzjoni għal kontroll tal-ħin tas soqqan kooperazzjoni amministrattiva bejn l-autoritajiet nazzjonali, l-użu ta' dokumenti ta' elettroniċi tal-markanzija dwar il-regoli ta' kabotax u anki il-kontrolli fuq it-toroq. Na nafu li f'davos dawn il-miżuri importanti nafu li qed taqblu fuqhom imma baqax affarijiet pendenti għalhekk nilfuqhom nirrekomandaw li aħna naqblu mal-rapporters fir-rapporti tagħhom li huma bilanċjati. Jiena ma nistax nisħaq biżejjed li konna riżultat pożittiv fuq il-pakket tal-mobilità qabel elezzjonijiet tal-Parlament. Ta il-kondizjonijiet tal-sewwieqa tagħna tal-kumpanniji huma affarijiet serji li ma nistawx inħalluhom fi status quo għal żmien ma nistawx ngħidu kemm se jkun twil. Dan is-settur tas-sewqan fuq it-toro hemm bżonn nindirizzaw nixtieq nirringrazzja l darb'oħra ir-rapporters, nirringrazzjak Sinjura President u nirringrazzja lilkom il-membri. Grazzi. is-Sinjura Kulonen, rapporter biex tagħlaq. Sinjura Kulonen. Sinjura President. Eżis kollegi, edin ners u issa fl-aħħar tal-linja tal-maratona tagħna u nispera li l-Bjuro il-Bjuro se jkollu l-kuraġġ biex dan il-pakket irres u għal-vot fil-plenarja tal-ġimgħa d-dieħla u nwaqfu il-problemi ta' bil-proċedura, bl skuza tal-proċedura. Il-kollegi qalu kemm kien diffiċli biex wieħed jaddi dawn l-emendi kollha xant hemm emendi, imma dawn l-emendi ilhom issa eh, jiġu diskussi f'dan il-parlament għal xi sentejn, ġifri ma tantx hemm affarijiet ġodda, xi gruppi qalu li ma kellhom xi ċans jipparteċipaw biżejjed jiela li jennef ngħidilhom lil jennef. Jekk intom laqqas biss tiġu għal laqgħa waħda tax shadow fl-ewwel siċċur tas-sena, jiena nimmaġina li ma tantx dan juri kemm intom entużjasti fuq is-suġġett. Hawn min qed e, kollu dibattitu għalih hawnhekk fuq dan is-suġġett. xinit għalet għalet. U għankin euro għasika. Nishtiqna nalaq bil-inkanta din il-kanzonetta. Yes, you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 Senjura President, Senjura President, jiena fil-qosor dak li għandi xnejt, imma intom tafu ħafna nis jgħidu dawn l-affarijiet l net naħseb li kellna dibattitu tajjeb u dan id-dibattitu wera li l-Parlament Ewropew fuq dan il-pakkett tal-mobilità l-ewwel wieħed huwa maqsum issa rridu noqogħdu attenti biex ma neħdux deċiżjonijiet ħażin fi żmien ħażin għax u il-kollegi il Ertuk Pavel Teliċka u anki l-Kummissjoni Ewropea meta nisimgħuhom jgħidu li laqna kompromessi dan mhux minnu. Dak li għandna biss għandna kompromess fuq il-kabotaġġ Ġifiri, il-dossier ta' Ertuk. Għalek, issa, f'din il-plenar jinsabu f'din situazzjoni diffiċli għax il-kumitat u anki forsi tortijaj ma nexinniex nilħu kompromess u jekk se nkomplu sejrinek għall-Unjoni Ewropea dan huwa żmien ikraħ mhux biss għall-Unjoni manki għall-Parlament Ewropew. U fl-aħħar it-sur Ertuk. Iva, grazzi ħafna. Sinjura President, jiena naħseb li dan id-dibattitu f'dan l-aħħar si għaw nofs orina għal darboħra li hemm bżonn li konna soluzzjoni li tkun tapplika għal tajba għal l-Europa kollha. U l-kollegi hawnhekk ngħidilkom li fils ġiranet li ġejjin se nerġa' l-darboħra nużhom biex nara kif insib soluzzjoni. Qed nistiden il-kollegi kollha biex nerġgħu niltaqgħu ifmu ftit il-proposti tiegħi u għal darbohra ngħid li aħna il kropron promessi li mhux kwaħt jista' jaċċettom imma ħanerġgħu nippruvaw. U jina pala rapporter u koordinator għal grupp sa soċjalisti jien se nagħmel għal mutijaj biex insib kompromess fl-aħħar mill-aħħar ma dak li ridu nagħtu bħala riżultat huwa il-garanzija li l-leġiżlazzjoni nilħuwa f'dan il-mandat hemm bżonn nagħtu leġiżlazzjoni għas-sowwieqa u għall-kumpanniji nesti dak li jxirqilhom. Dan huwa dmirna li naslu u hekk se nagħmlu. Grazzi kollegi, diskussjoni mela issa distatinala u l-vot se ssir fis-sessjoni li jmiss. una comunicazione l'onorevole l-onorevoli Jacek Sarjuġ-Volski se jitlaq mill-non iskritti u sej mill-27 ta' marzu ta' din is-sena se jingħat mal-grupp tal-ICR. E adesso cominciamo con le votazioni. Mela, nistgħu nibdow bil-voti għanna il-rapport għajlova il-rizorsi għall-allokazzjoni speċifika l-inizjattiva favur l-impjik ta' zazax. Għanna votazzjoni nominali niftaħ l-votazzjoni. Vot uniku. Votazzjoni maluqa. u r-rapport jaddi nifilħilkom l-ewwel qari tal-Parlament bekk jissa maluqa għanna il-rapport ta' Viegas, anki din hija votazzjoni unika, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U il-rapport ġi approvat ukoll nifirħilkom. Il-rapport miħajlofow, il-prodotti li huma liġibi għall-eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar, votazzjoni waħda, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U r-rapport ġie approvat. sviluppo e cooperazione internazionale. Issa għandna l votazzjoni fuq il-rapport fuq il-Viċinat Zvilupp u Kooperazzjoni Internazzjonali. Il-535-551 minn favur kontra sanzjonijiet ma' Ngħaddu issa għal l-abbozz leġislattiv l-ewwel blokk ta' emendi minn favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda 35 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet u 41 l-ewwel parti favur tixtiequ nivverifikawha it-tieni parti jekk tixtiequ mela le mhix problema fuq it-tieni parti tal-emenda 35 mela votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Emenda 41 l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra stenzjonijiet għaddiet, tieni parti minnu favur kontra stanzjonijiet għaddiet 118 l parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet tieni parti minnu favur kontra stanzjonijiet għaddiet 182 minnu favur kontra stanzjonijiet għaddiet tieni parti minnu favur kontra stanzjonijiet għaddiet 190 minnu favur l-ewwel parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet Tiet favur kontra astenzjonijiet it-tieni parti għaddiet ukoll 336 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 479 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet t tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll Emenda 537, votazzjoni nominali kieġobkom ifutaw. La votazione è chiusa. Nara, il votazzjoni maddeċ 538 votazzjoni miftuħa kieġobkom votazzjoni magħluqa maddeċ 84 fil-favur kontra stanzjonijiet għaddiet 539 votazzjoni miftuħa votazzjoni mingħajr. Kjusa. Maluqa. Maddiċ. 540 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni issa. Maddiċ 108 minu favur kontra astenzjoni ta' diet. 540 minu favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ iżda ħjar niverifikaw 541 kieġob konfuta votazzjoni chiusa respinto a grande Nara votazzjoni maddiċ 109 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 542 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni maddiċ 543 votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni. Maddiċ 111 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 544 votazzjoni minn votazzjoni ftuħ. Chiusa. Maluqa. Maddiċ 545 de votazzjoni ftuħa. kieġibkom. Nal votazzjoni maddiċ 132 sa 136 favur kontra astenzjonijiet għaddew 546 votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa kif ġobkom. Uxa. Nara votazzjoni maddiċ 279 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 547 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 359 minu favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 548 d votazzjoni minnali miftuħa kieġobkom. Nar votazzjoni. Maddiet 415 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 549 d votazzjoni minnali votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nar votazzjoni. Maddiet 454 favur kontra stanzjoni ta' diet 550 de votazzjoni minn votazzjoni miftuħa nhar votazzjoni Ma ddiċ 465 minu favur kontra stanzjonijiet ta' diet 553 minu favur kontra stanzjonijiet Ma ddiċ 466 minu favur kontra stanzjonijiet Għaddiet 555. Favur. Skużawni, 555 minu favur. Kontra. Astenzjoni taħjar niverifikaw kieġob konvuta votazzjoni minnali. Nara votazzjoni. Maddiċ. Nivutaw issa fuq il-proposta tal-Kummissjoni kollha kemm hi votazzjoni minn għalik iġibkom. ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet issa ngħaddu biex nifutaw fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva 552 minn favur kontra stenzjonijiet Maddiet 536 minu favur kontra astenzjonijiet. Maddiet 554 minu favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni magħluqa. Maddiet Mela l proċedura tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew mela hija konkluża proset lir-rapporters. Issa ngħaddu għal votazzjoni għallum. Ir-rapport ta' Franca Sanchez Neira u Fleckenstein fuq l-istrument tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni. l McAllister xtaq jitkellem? Le, mela fimt tħażin Tajjeb, mela l-emenda 130 votazzjoni nominali kieġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Ngħaddu s-salla bot salat leġislattiv l ewwel blok ta' emendi, favur kontra għad-dew. 123 b'emenda orali tal-Onorevoli Soltes jekk jogħġbok. Tista' tippreżenta l-emenda tiegħek. Grazzi ħafna iva, jvejna xtaqt li nressaq emenda orali fuq 123 fuq l-artiklu 7 paragrafu 5G nixtieq illi minflok il-kliem il-bidla il-ġida kontra l-bidla tal-klima ndaħlu l-kliem tackling climate change minflok the fight against climate change. il kumitat jappoġġa Hemm xi ħadd li opponi din l-emenda orali le. Sewa wis, mela jan nivvotaw fuq 123 bl-emenda orali. E kif spiega l-onorevoli Soltis minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Allura 58 ma tibqax tot 124 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 125 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 126 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 127 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 128 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 129 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali kif ġabkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet proset maġġoranza kbira mela proset lir rapporters Mela nieqfu hawnhekk bil-votazzjoni, nieqfu għaż żewġ minuti u mbagħad inkomplu bl-ispjegazzjoni tal-vot.